fejn aħna nirpu anka għal Mauretania eh, f'dan il-ftejn. Grazzi. Grazzi kummissjoni, grazzi eh, il-membri delegati, il-membri parlamentari, dan id-dibattitu eh, huwa malu issa nimxu għal punt li jmiss li huwa l-strateġija tas-sajt għall-Atlantiku. Is-sur Kadak jgħid il-President. Tixtieq titkellem, Sinjura? Jgħid il-President? M'għandix għalfejn inżid xejn iktar, grazzi, tgħid il-kelliema. Sur President, Sinjuri, kollegi, L-ewwel net nixtieq nringrazzja l-Kummissarju Delemaki li naqdet magħna biex trispondi l-mistoqsijiet dwar dan din il-kwistjoni. U nixtieq nappella l-Kummissjoni biex toħroġ bi strateġija ġdida eh, sa Ġunju tal-2011 flimkien ma' kollegi eh, ħadd l-inizjattiva biex noħloq eh, Eh, mistoqsija orali u nixtieq nirringrazzja l kollegi tiegħi li kienu involuti hawnhekk u dawn u kol tres mill-lat tal-Kumitat Reġjonali. U nixtieq nirringrazzja l-kollegi mill-gruppi tal-partiti differenti li eh, waslu għal konsensus għal ftejim u nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li kellhom x'jaqsmu ma' dawn l-emendi kollha li ħejjit. Reġjun Atlantiku għandu l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu dan huwa erja marittimu grazzi għas-sajt kif ukoll l-enerġiji marittimi. Huwa hija żona fraġili li għandha tiġi protetta jekk naħsbu dwar l-algej, il-green algej li qegħdin affettwati mit-tibdil fil-klima, u hemm reġuni viċin l-Unjoni Ewropea li għandu problema ta' aċċessibilità u numru eh, żgħir ta' kwistjonijiet oħra. Dan iwassal għal kwistjonijiet li jaffettwaw jmorru l lin mill-frontieri nazzjonali tagħna u rridu nsibu eh, risposti għal mistoqsijiet tagħna. Allura staqsejna l-Kummissjoni biex l-istrateġija tal-Atlantiku għandha tindirizza wkoll kwistjonijiet ehm, marittimi u terrestrali wkoll tal-art biex nifhem. U għandhom u kol komunitajiet ehm, sabiex politika integrata unek eh, tiġi inkoraġġuta. U din l-istrateġija hija importanti propju minħabba li tinvolvi kwistjonijiet bħal żvilupp ta' zoni urbani u rurali u eh, l-postijiet bejn jew fuq il-kosta. U dan jista' jwassal kooperazzjoni territorjali u rigward il-koeżjoni, politika ta' koeżjoni dwar il-approach eh, eh, tal-cross-cutting u dan jista' jwassal għal gvernanza fuq livelli differenti fuq il kwistjoni u rigward kwistjonijiet relevanti hawnhekk huma għandhom ikunu miftuħin għal eh, kwistjonijiet differenti inklużi ehm, reġjuni ultraperiferali wkoll. Għandna wkoll naħsbu dwar dimensjonijiet esterni b'mod partikolari dwar sorveljanza marittima sigurta u relazzjonijiet ta' kummerċ internazzjonali l-istrateġija tal-Atlantiku għandha twassal għal aktar koordinazzjoni u għandha torbot bil-qrib mal-istrateġija 2020 u l-komunità tal-futur mm, propju għal strategija ta' wara 2020. Miex kwistjoni ta' l-infiq ta' flus iżda l-infiq aħjar bil-politika kurrenti bazat aktar fuq l-Atlantiku din l-istrateġija għanda eh, taqat ukoll ma' politiki differenti. Per eżempju bħal eh, Transport Networks, il-PAC, il-protezzjoni eh, tal-ambjent, l-enerġija, eccetera l-istrateġija għandha tiġi implementata mill-2014 u għandha tiġi koordinata fil-program finanzjarju ta' sena diħla. L-istrateġija u koll se twassal koezjoni aktar eh, mill-qrib fl-Unjoni Ewropa b'mod partikolari biex eh, tissaħħaħ eh, eh l-frontieri. U essenzjali li għanna nkabru il-rabta bejn it-tramuntana u nofsinar fl-Atlantiku propju bl-implementazzjoni ta' dawn il-motorways eh, li bqaw sejrin sal-Iskozja u għandu jkun hemm infrastruttura ta' trasport bejn il-punent u l-vant bil-ferrovija eh, per eżempju. Niproponi l-Kummissjoni tħejji eh, rapport biex toħloq ukoll proposti speċifiċi fuqhom sabiex nkunu nistgħu noħorġu bi strateġija għal pjanijiet ta' wara l-2013. Ħafna sieħba li huma eh, marbuta ma' dan awtoritajiet pubbliċi u reġjonali u soċjetà u organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili eh, li kooperaw taħt l-istrateġija tas sajt ridu nindirizzaw il bżonnijiet ta' dawk konċernati, Allura għandna bżonn konsensus. il-ftejn fl-Ewropa hawnhekk għandu jkun ehm, mezz kif nistgħu nindirizzaw dawn l-affarijiet. Dawn huma ftit mill-ideat li kont qed naħseb dwarhom u sen ħarsu mill-qrib eh, fuq il-pass li qed tieħu l-Kummissjoni u nresqu l-proposti eh, tagħna. U Kummissjoni forsi tista' tgħidilna x'inhuma l-istrateġiji tal-Kummissjoni kif tridu timplementawhom u sa fejn ehm, għandna nħarsu lejn dawn il-proposti. Naħseb huwa aħjar li nirrepeti dak li qed u eh, nerġa' ngħid dak li qed aħna hawnhekk qegħdin fi Strasberg. Grazzi. Mrs. Damanaki, you have the floor. Signor Damaki. Nishtiq nirringrazzja sur kadek għall-inizjattiva tiegħu u anki nilqa l-idea tiegħu jiena nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Parlament li appoġġaw dan din il-mistoqsija orali mela issa se naħdmu lejn il-preparamenti għall-istrateġija marittima l-Atlantiku. Nixtieq ninformakom li jiena determinata il se nipproponi strateġija mirata sew so biex l-affarijiet marittimi jitlu fil-qċata tal-agenda jena nifem illi dan il-qasam iwassal għall importanza ehm, kbira u għal ħafna ehm, latijiet interessanti interessati jena ninkoraġi xikol minnu interessati inkluż il-reġunijiet marittimi tal-Atlantiku ehm, biex jappoġġaw din l-istrateġija u rawna diġa l-appoċ tagħhom waqt it-nedija. Taħħajna se nkompli eh, ninkoraġġihom biex eh, jiġu inklużi fil-adozzjoni ta' ħadina se tkun vitali għal-suċċess tal-istrateġija. Il-konsultazzjoni pubblika tagħna sissa xurritna Il-konsultazzjoni u rrit li l-identità teżisti li l-imsieħba ehm, jilqaw approċ li jieħdu in konsiderazzjoni l-speċifitajiet ekonomiċi demografiċi jappoġġaw miżuri li waslu biex il- pajjiżi pajizi kostali ehm, jenaqdu fir rigward tal-arfin tal-bahar li pjanar tal-spazjali eh, u anki l-direttiva AFAS. Għalek, l-informazzjoni li ċevejna waqt il-konsultazzjoni se twassal biex inkunu nistgħu identifika prioritajiet tal-azzjonijiet li għandhom jittieħdu fil-izviluppu anke fil-riċerka fil-xur li ġejjin. L-istrateġija dwar l-Atlantiku se kollanijiet għanijiet ehm, sħaħ billi jiprovdu għal cross fertilizzazzjoni tal-oqsma kollha li rigwardaw l-ibra. L-għana u li nisa jkunu li naħol u xol dan għan se jfisser impens ħieħ u parteċipazzjoni attiva mill-Istati membri, il-Konferenza tal-Reġunijiet Marittimi, il-Reġunijiet Atlantiċi u l-Industri tal-Bahar. Lajnuna tal-membri parlamentari fil-kostituenzi tagħhom fil ta' dawn il-kwistjonijiet għalhekk se jkun ta' importanza kbira. Sinjuri, biex nizguraw il-viżibilità massima jiena qed nipproponi illi nippjanaw l-adozzjoni wara diskussjoni fil tal-politika komuni. Dan il-mod niżguraw li l-inizjattiva tikseb ehm, tkun esposta bizzejiet u nistaw ninkludu il-dimensjoni reġjonali u koll. Il-Parlament, il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew għandha tittieħed in konsiderazzjoni u koll. Għalek nemmen li l-istrateġija atlantika se tajn l-ewwel net biex t tkabbir sostenibbli u x-xogħol fir-reġjun permezz tal-programmi tal-Unjoni Ewropea u dawk reġjonali, it-tieni li tikseb il-lanijiet tal-politika tagħna u t-tielet li tikseb il-progress fil-protezzjoni tal-ambjent u fl-istess waqt tiżviluppa ekonomija marittima b'mod sostenibli f'dan ir-reġun tant importanti. Grazzi, grazzi Kummissarju, issa sar Van Rissino għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Nishtar ringrazzjak, Sur President, nishtar ngħidlek ukoll proset mħabba dan ir-rapport li wasal faqtu ħafna u grazzi ħafna l-Kummissarju din l-inizjattiva dwar l-istrateġija marit nafu koll li għawek maħnix biss għedin ipruvaw u strutturi ġodda, sempliċement sabiex noħolqu strutturi sta, aħna nasbu li dawk ir-reġuni fil-kosta u dawk l-istati membri li għandhom frontieri mal-kosta għandhom jaraw li kollox jimxi kif kien ippjanat u illi aħna naraw li jkun hemm koordinazzjoni tajba bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-Stati Membri u l-istituzzjonijiet l-oħrajn. Din xi ħaġa importanti li xtaqt ngħid, iżda jekk aħna naraw x'għandu jkun inkluż f'din il-politika marittima aħna naħsbu mill-ewwel fuq it trasport fuq l-ambjent, fuq l-ekonomija naturalment, fuq żviluppi wkoll anke fil kuntest tal-istrateġija 2020 sfidi da għandhom xaqsum mal provizjoni tal-enerġija u l-elettriku ġifiri jekk neġbru dawn il-punti kollha flimkien aħna nistgħu naraw biċ-ċar illi fir-reġjun tal-Atlantiku aħna għandna bżonn illi nappoġġjaw dan ir-reġjun tal-Atlantiku iżda jiena Olandiż u aħna għandna L-istrateġija tal-Bahar tal-Vant għandna dak li huwa msejjaħ ukoll Atlantic Arc u aħna nafu illi mhux qegħdin bot mill Norveġġa l qegħdin bot mill-Ġermanja u allura nixtieq insaqsi l-Kummissjoni huwa veru illi aħna nistgħu naħdmu ma' dawn il-makro reġuni jekk huwa hekk mhux naħseb illi jkun l-aħjar pass illi aħna fil-fatt fl-aħħar tal-ġimgħa inlaqgħu il-Kunsill tal-Baħar tat-Tramuntana ħalli forsi jkun jista' jagħti pariru wkoll, forsi għandhom suġġerimenti minn tagħhom. Grazzi ħafna, Signor Cortes Lastra. Grazzi ħafna. Is-strateġija tal-Baħar tal-Baltiku għandha tmiss tmissma reġuni differenti meta naqblu ma' Danubju, dan jinkludi wkoll dak li jom sejjaħ l-Atlantic Arc. Però nafu li ħafna minna kienu qegħdin jaħdmu f'dan il-qafas mill-1989 sabiex aħna naħdmu fuq għanijiet komuni u naħseb li issa wasal il-waqt li fil fatt niżviluppaw strateġija illi tista' tkun konformi ma' strategija ta' sena 2020 ġifiri tħeġġeġ id-diversità, tkompli l-ġlida kontra il-bidli tal-klima u tħeġġeġ l-svilupp sostenibli rurali u dak urban ħalli bekk aħna nkomplu nsaħħu t-turizmu, trasport marittim kif ukoll taħriġ u illi noħolqu soċjetà iktar bażata fuq l-informazzjoni u anke jkollna iktar aċċess għal żoni li huma remoti l-lum ġodda fl Ewropea. Nafu li dawn l-ibħra fil-bahar jistaw jtejbu l-infrastrutturi tal-komunikazzjoni tagħna. U bosta moħra tal-ħidma tagħna, tal-infrastruttura tagħna. Kif għadu kemm intqal mis cbgm Aħna issa nistgħu nħarsu lejn mudell ta' sostenibilità għall-Unjoni Ewropea. U dan huwa mudell importanti ħafna reġjuni tal-Atlantic Ark iżda mhux għal dawn biss għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna, Sur Tojer. Grazzi ħafna, Sur President, Aziza Kommissarju, Aziz kollegi. Is-strateġija tal-Bahar tal fant kienet il-bidu tal-strateġija tad Danubju li aħna fil-fatt approvajna din is-sena fil-Parlament. U issa f'dak li xaqsam reġjun tal-Atlantiku aħna nappoġġaw dan din istrateġija għal makro reġjun tal-Atlantiku minħabba li aħna dejjem qegħdin nippruvaw intejbu l-ħarsien tal-ambjent kif ukoll l-opportunitajiet maritmi u l-opportunitajiet tas-sajt iżda hekk f'dan il-pakkett aħna din nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra li huma daqstant importanti aħna u koll nafu li fl-Atlantiku aħna edin niġbru l-pajizi li missuma l-Atlantiku fl-imkien ma pajizi ġirin pa' Norveġa, l-Islanda, il-Kanada u l-Istati Uniti. U fl-imkien aħna din naraw illi nħedġu l-parteċipazzjoni tal partit interessati f'dan il-reġun. U naħseb illi għanna namluwa ċara illi aħna li bliet u r-reġuni ta' dawn l-istati membri u kif ukoll l-istati membri tas soċjetà ċivili kif ukoll il-kumpaniji dawn ukoll irridu nlaqgħuhom flimkien b'xi mod ħalli jkun hemm atturi prinċipali li jirrappreżentaw lil dawn il-partijiet interessati kollha minħabba li aħna ma nixtiequx noħolqu istituzzjoni ġdida, iżda aħna nixtiequ li permezz tal-finanzjament li aħna għandna ikonna strateġija ħafna aħjar minħabba li skont dak li għandna diġà stabilit bħalissa aħna għandna ċertu possibiltajiet nistgħu nużaw u anke f'dan il-kuntest il-partit tal-Alta jaħseb li għandna opportunità importanti ħafna hekk. U uh, aħna fl-Unjoni Ewropea nafu illi jridu nkunu kemm jista' jkun sostenibbli u anke fil-Bahar tal-Atlantiku jista' jkun hemm ħafna riservi tal-materja prima u li għandhom ikunu mħarsa sabiex aħna nkunu nistgħu nħedġu iktar l-iżvilupp sostenibbli u nħedġu l-Kummissjoni sabiex inna strateġija emendata. Grazzi ħafna Sinjora Löwen. Grazzi ħafna aħna nafu għal ħafna eh, snin twal l prata l-Atlantiku ma kienux ġestiti blaħjar mort. Iżda dejjem kien hemm ġlied minħabba trasport, maritmu, minħabba turizmu, minħabba bosta suġġetti differenti. Strateġiji tal-Atlantiku u strateġija bħal dik ukoll tal-Baħar tal-Vant għandha tgħinna sabiex aħna nidentifikaw għanijiet li huma strateġiċi u ta' priorità għalina. Jiena naħseb li dawk li u jkun deċiż fuq livell Ewropew bħal sajt u l-agrikoltura għandu jkun deċiż f'dawn F'dan il-qaffas iżda jiena naħseb li fil-fatt huwa importanti li noħolqu sistema effiċenti ta' eh, Marine Spatial Planning bl-Ingliż ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nigarantixxu l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati. Jiena naħseb li importanti ħafna li jkollna kooperazzjoni fuq dan il-level ħallibek aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra s-sajt illegali ħallibek aħna niżguraw li s-sajt ikun ikkontrollat bl-iktar mod effettiv ikun infurzat. Aħna l-kol kemm aħna ndependu fuq dan l-istatus li se jibbenefika ehm, mhux biss ċertu qasma iżda l-oqsma kollha. Aħna mhux biss rridu nifukaw fuq l-ambjent iżda rridu naraw li nikkarantixxu li jkun hemm żona tal-Atlantiku li jista' jkun bbażat fuq il-prosperità. Grazzi ħafna. Ningrazzjakom. Kif nistgħu naraw l-istrateġija tal-Baltiku kienet jista' aspirazzjoni għal reġuni l-oħrajn U issa wara l-istrateġija għad-Danubju għandna strateġija maħsuba għal-reġun tal-Atlantiku. Reġun tal-Atlantiku huwa reġun speċifiku ħafna għażmin twil aħna dejjem ħarisna lejn il-Bahar tal-Atlantiku bħala sors ta' kooperazzjoni transkonfinali. Dan kien appoġġjat ukoll minn program ta' kooperazzjoni li aħna diġà għandna skont lan numru 3 lan kien li aħna niżviluppaw strateġiji ta' żvilupp reġjonali u minflok ikonna ftehim internazzjonali u transkonfinali ħallibek aħna inħarsu l-ambjent u riżorsi naturali u naraw li aħna nintegraw ukoll ir-reġjuni li għadin fil-periferija. Għal din raġuni naħseb li kun tajjeb ħafna li aħna nanalizzaw il-programmi li diġa għanna. Umbat, skont ir-riżultati tal-analiżi tagħna niżviluppaw strateġija ġdida għal dan ir-reġun. Iżda ma nistgħux ninsew li aħna rridu ninkludu wkoll ċertu rabti transatlantiċi f'dan ir-reġun. Irrelevanti jekk aħna taġobniex jew le aħna parti minn dan l-ispazju biex nsejħulu hekk Euroatlantiku u lilin minn Bahar tal-Atlantiku aħna nixtiequ li ntejbu fil-fatt il-kooperazzjoni tagħna fuq il-kummerċ fuq ċertu prodotti u servizzi. U fuq it turizmu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom ċertu politika li hija komplementari iżda mhux dejjem ikun hemm koordinazzjoni li hija meħtieġa. Importanti li aħna ikonna koordinazzjoni ħafna ħjar ta' dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fiż-żona tal-Atlantiku. Għal din raġuni għandna bżonn ta' aġenda ambizzjuża li ma tiqafx ehm, biss mal-miżuri volontarji. ringrazzjak issa Sinjura Svensson għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, meta din nitkellmu fuq il-żona tal-Atlantiku għadin nitkellmu fuq żewġ suġġetti importanti ħafna jiena nixtieq nitkellem dwarhom. Naturalment aħna għandna dan il-lat ekoloġiku s sostenibilità tas-sajt. Huwa punt importanti naturalment, però aħna rridu niżguraw ukoll illi l-opportunitajiet tas sajt pereżempju f'pajjiżi bħal Marokk huma rrispettati, aħna f'dak li għandu x'jaqsam is-sajt qegħdin f'sitwazzjoni illi 70% tal-qbit tal-ħut jintilef istaħna fl Ewropea nistgħu ngħidu li huwa veru li aħna nimportaw ammont kbir ta' ħut illi fil-fatt mbagħad ikun ikkonsmat fl-Unjoni Ewropea u dan qiegħed jolqot ħażin ukoll l-iktar pajjiżi fqar għax huma m'għandhomx aċċess dirett għal proteini li għandhom il-ħut. U jiena nixtieq insaqsi issa Xieġi eżattament jekk l-Unjoni Ewropea mhux ġeddet il-ftehim mal-Marokk. Dan huwa punt importanti ħafna speċjalment meta aħna din nitkellmu fuq iż-żona tal-Atlantiku u r-riżorsi li jinsabu f'dan il-baħar. Minħabba illi fl-1975 il-Marokk invada il-Sahara, il-Desert tas-Sahara tal-Punent. U dan naturalment nafu li għalfajt jistaw jimbidlu kol f'dak li nxaqsam rizorsi tal-ħut u l-ftejim li aħna għanna, aħna rridu nitkellmu dwar din il-kwistjoni, rridu nitkellmu fuq eh, il-punt li għandu xieqsam mal sostenibilità u jiena kif għattilkom naħseb li din l-istrateġija tista' taqbel madrittijiet ta' dawk il-popolazzjonijiet u għadin raġuni naħseb ukoll koll illi rabtiet mal-Marokku mas sahara tal-Punent ukoll ma' portanti u referenzi tal-politika komuni tas-sajt, Sur Clark, jiena naħseb ukoll illi il-sajjieda tar-Renju Unit fil-fatt qegħdin jistadu fl ipra territorjali iżda kien hemm oħrajn li qegħdin jirnerdu minħabba sajd żejjed mhijiex xaħġa ħaġa stramba li huwa daqshekk diffiċli fil-fatt li tidħol fil-baħar ta' Tramuntana. Il-sajda ta' Boston ilhom jistadu għal ġenerazzjonijiet qed jinħarsu l-istoks tal-ħut u jaraw li ma jkunx hemm xaħġa li tista' tellef fil-qieħ tal-baħar laqqas minħabba li huma jafu li jiddependu fuq dan it-tip ta' sajt u issa huma għandhom proibizzjoni fil-fatt li jistgħu jistadu f'ċertu oqsma, però fl-istessin il-bastiment Olandiż jista' ineħħi miljun tonnellata ta' materjal minn mill-qieħ il-baħar. Ġifieri ma naħsibx li vera tagħmel sens, kemm nistgħu naraw li dan jista' jagħmel dannu kbir għal iħil baħar fil-iħil baħar fil-fatt u kemm għandu naraw li sajjida dejjem jaraw li il rizorsi tagħhom qegħdin jinqerdu u jisfaxxaw fix-xejn. Grazzi ħafna Sissur Molze. Grazzi ħafna ħna nafu l-reġjun tal-Atlantiku f'dak li għandu x'jaqsam ekonomija u anka mill-perspettiva ekoloġika dinja dan huwa reġun importanti ħafna. Għana nafu illi l-Gulf Stream hija importanti ħafna u tinfluwenza wkoll l-ekoloġija tagħna u aħna nafu li l-esperti jistgħu jgħidulna xi ħaġa wkoll dwar il-mod ta' kif ħadd jiżviluppaw l-affarijiet fis-snin li ġejjin. Aħna nafu wkoll li f'dak l-għandu ġaqsam per eżempju il-pjaniet li kienu mħabra meċina mill kolumbja dwar il-linji tal-ferrovija. 20% tal- tal-ferrovija fuq il-bahar biex ngħidula hekk din it-triq fil-bahar miċina li taddim il-Panama. Importanti wkoll li naraw x'huma dettalji. Aħna naħsbu wkoll li dawn huma ftehim ta' importanza kbira u fis-sena 2005 wkoll kien hemm ftehim diġà mal- mal-Kanada dwar il-Baħar tal-Atlantiku u naħseb ukoll li fix-xhur li ġejjin aħna rridu naraw li dak dawk il-nies li dawk l-20 ta' luf ta' nies li għadin refuġjati fil-kosta tagħna aħna rridu naraw ukoll illi fil-fat kif nistgħu nsolvu dan il-problem minħabba r-rifuġjati suppost ikunu joqogħdu mill-iktar qrib rib jista' jkun tal-post ta' fejn huma oriġinarjament. Grazzi ħafna, Sur President il-Kummissjoni qiegħda tfassar strateġija fuq l-Atlantiku u nafu illi r-reġun tal-Atlantiku huwa karatterizzat minħabba li huwa strateġiku u importanti ħafna Huwa żona marittima importanti ħafna. Il-ħarsin ta' riżorsi għas-sajt kif ukoll mezzi ta' eh, rizorsi ta' enerġija u elettriku huma importanti ħafna, ma parti minn hekk minħabba li din hija żona fil-periferija, it-trasport eh, huwa element importanti ħafna li huwa marbut mal, dan il-prinċipju ta' connectivity. Għad raġuni n-networks dawn it toloq fil-baħar u elementi oħrajn għandhom jingħataw ċertu prijorità. Jiena ġej mir-reġjun ta' Galissja u aħna qegħdin nibnu iktar konnessjonijiet ta' ferroviji, però jiena naħseb illi il-Kummissjoni m'għandix tibbaża biss fuq kwistjonijiet maritmi kif qal is-Sur Kadek dan l-istrateġija għandha jkollha ħafna tħassib territorjali ieħor bħal koeżjoni territorjali. U jiena naħseb illi dwar ir-riżoluzzjoni li ħana dwar ah, dan nistgħu naraw li din l-istrateġija tal-Atlantiku hija marbuta ħafna mal-perspettivi ma mal istrateġija tas-sena 2020. U aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll li hemm bosta amministrazzjonijiet li diġà huma attivi fil-ġestjoni tal-Reġjun tal-Atlantiku bħal ġunta ta' Galizja u eh, dawn kienu l-ewwel nies fl-Ewropea li fil-fatt stabilixxew grupp ta' kooperazzjoni territorjali. Ġifiri jiena nixtieq nappella lill kummissjoni tkompli id-dialogu ma' dawn ir-reġuni kemm dak li għandu x'jaqsam it fassi kif ukoll l-eżekuzzjoni l-implementazzjoni tal-istrateġija. Grazzi ħafna, Signor Griljak. Grazzi ħafna, Aziza Kummissarju, Ziz kollegi. Aħna kuntenti ħafna b'din l-istrateġija proposta l-Atlantiku minħabba l-importanti illi aħna fil-fatt nieħdu semna minn dawn riżorsi importanti ħafna u fis-sissin nħarsuhom jiena naħseb illi nixtieq nixtilkom l-ewwel qabel kollox l-attenzjoni għal eh, partijiet li huma strateġiċi huma importanti ħafna kif ukoll il-fatt li hemm iktar minn 500 vapur kbir li għaddej ħin kollu mill-Baħar tal-Atlantiku, Oċean Atlantiku anzi, u nafu li hemm bosta riżors li huma importanti ħafna anke l-enerġija, għal din raġuni aħna rridu nippreservaw is-sigurtà marittima u dan ukoll għandu jkun punt li jkun rifless fl-istrateġija tal-Atlantiku. Aħna nafu wkoll li il-finanzjament li huwa meddet ukoll nixtieq nixbilkom l-attenzjoni, speċjalment lilek Sinjora Kummissarju jiena qed nistenna tweġibiet minn naħa tiegħek. Grazzi ħafna Sur Gallagher. Grazzi, Sur President Kommissarju. jiena nappoġġa bisħeħ dak li qed isir fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex ikollna strateġija integrata għal reġunijiet fl-Atlantiku. Għanna ħames stati membri mill-Unjoni Ewropea li għandhom Kosovo l-Atlantika Renju Unit, ehm, l-Irlanda, Franza, Spanja u Portugal. Iżda barra minnek ekonomikament u ambientalment u importanti ħafna li il reġjuni tal-Kosta tal-Norveġa u tal-Gżejjer Faro u l-Islanda għandhom ikunu inklużi għanna nifokaw biex eh, nizvilaw ekonomikament dan il-reġun. il reġjun il Dan huwa r-reġuni li żjed l-inqas żviluppati ehm, fid-dinja huwa maħsub li sal-2020 xi 50% tal-provvista tal-enerġija tista' tiġi mill-enerġija rinnovabbli li tista' tkun ġenerata fuq il-kosta Atlantika, il-faċilitajiet turistiċi huma wkoll assi ta' assi importanti ħafna għandha potenzjali enormi għal tkabbir hawnhekk illi jinkludi l-iżvilupp tal-marinas ehm, strateġi eh, kullim kien fuq il-kosta, settur ehm, marittima u kull mandu xaqsam għal-bahar jista' jipprofitta mill-kooperazzjoni jizjed fonda ehm, bejn l-Istati membri fuq l-Atlantiku. L-istrateġija hawnhekk għandha titqies fir-rigward ukoll tal-politika komuni tal-sajt. tal politika komuni tas sajt Dawn huma l-postijiet ta' sajt iżjed prolifiċi u hawnhekk um, għandna diversi ħut illi qed jipproduċi hawnhekk is-sigurtà u sorveljanza um, tiebu wkoll f'dawn l-aħħar snin. Strateġija se tiżgura operazzjonijiet iżjed effettivi organizzati bejn l istati membri u finalment dan se jwassal għal għal tweġibit fil-gwar tal-tiftix u salvataċ u titjib fi sorveljanza fl-ibħra se tiġilet kontra il-kriminalità organizzata. Issa, il-kellim li jmessi kjoġbok. Sir President, Signori, Sir Sarneski. Risoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fil-gwad reġun l-istrateġija tar reġun tal-Atlantiku huwa pass il qoddim biex nuru illi l-Ewropa għandna bżonn għandha bżonn tieħu nifs minn pulmuni differenti. Smajna fuq l-istrateġija għal-Baltiku, għal-Danubu, dana ittieħed bis-serjetà mill-Presidenza Ungeriża tal-Unjoni u issa wasal iż-żmien tal-Reġjun Atlantiku. Dan għandu x'jaqsam mal-ħames pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hija però hija tibqa' sinifikanti ħafna ma tistax tkun biss mezz ta' biex iżżid risorsi għal dan il-pajjiżi dan għandu jittratta l-użu ta' dawn ir-risorsi b'mod aħjar. Grazzi. Signor Rospaj, għaxbak għal-minuta. Grazzi. Sir President u l-Kommissarju, nixtieq nitlob lill kummissarju Jekk il-produzzjoni ambjentali għandha tkun il-bażi tal-istrateġija hemm sibtu u fokajtu wkoll fuq l-eliminazzjoni tal- tal-plastiċi tal plastiċi fil- fl ibħra atlantiċi għanna bżon ta' strateġija hawnhekk se taħmu fuq il-sajt illegali li ġili jaħbi jahbi il-tiftix għal-zejt u għanna u koll inħarsu lej l-impatt ta' da' kollu fuq it-nġis fuq eh, il-Bahar Atlantiku fin-naħa ta' fuq u hemm effetti pożittivi u negattivi oħra li wieħed irid jżommhom eh, f'moħħok f'din l-istrateġija rridu innaqsu t-nġis fl-ibħra u l-iskarti li jintefa f'dawn l-ibħra. Grazzi. Is-sur ta' xejra issa. Grazzi sur Presidenti Trattat ta' Lisbona fih il-kohezjoni il territorjali ġewwa l-Unjoni, l-effettività ta' din dimensjoni kif ukoll id-dimensjonijiet soċjali eh, u uh, reġjonali se jiddependu mill-istrateġija rinnovata għalina u għalhekk għandna nżommu f'moħħna r-realtà ta' reġunijiet fir tal-ispeċifitajiet tagħhom u l-problemi individwali tagħhom. Ir-Reġjun Atlantiku jippreżenta karatteristiċi ewlenin. Dan ifisser li għandna bżonn ta' strateġija ambizjuża. Dan ir-reġjun huwa wieħed imbiet għandhom problemi fil-gwad ta' aċċess u l-konnessjonijiet mal-istess reġun għandhom ambjent fraġli ħafna għandhom attività dinamika fil tal baħar fil tal-enerġija u tas-sajt ukoll grazzi għal reġjun Atlantiku, speċjalment għall periferija tiegħu li l-Unjoni Ewropea għandha l-ikbar iżed e fid-dinja. Għalhekk it-twaqif tal-istrateġija ta' dan ir-reġjun għandu jkun bbażat għandha tkun għandu jkun bazat fuq l-implikazzjonijiet marittimi iżda anki dawk li għandhom jirrigwardaw l-art għandna ninkoraġixxu l-sinerġiji bejn il-politiċi il-politika eh, differenti u din l-istrateġija għandha tinvolvi wkoll ir-reġuni tal-kosta ehm, illi għandhom jinkludu l-gżejjer u postijiet oħrajn hemmhekk għanna jkonna tkabbir aħjar, iżda anki tkontribut tal assu intern tagħna. U bekk għanna bżon ta' gvernanza fuq livelli differenti u l-autoritajiet reġjonali u lokali għandhom ikun involuti mid-diagnosi għal anki sal-istrateġija finali. Issa għanna s-Sinjura Manaj Sur President, Komissarju. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja Sur Kadek għal din l-inizjattiva eċċellenti ħafna biex nisviluppaw strateġija l-Atlantiku. Għanna bżon ta' din l-istrateġija għal-ġejjeni. Dana jider biċċar minn dak li intqal mill-kellima qabli għanna reġun speċifiku fl-Unjoni Ewropea hawnhekk u trasparent fis-sajt u fl-oqsma oħra għandhom jiġu solvuti u dan jista' jsir permezz ta' strateġija għall-Atlantiku bħala l-bażi tal kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni reġjonali ġiet appoġġata anke mill-1990 bħala parti mill eh, parti mill-fond ta' kożjoni intuża għal dawn l-għanijiet. L-istrateġiji differenti ehm, twildu taħt il-Presidenza Svediża nittama li dawna se se jwaslu għal zeda għal eh, kooperazzjoni trasconfinali anke fil-ġejjeni naħseb illi l-kooperazzjoni fl-enerġija, trasportu il-kummerċ jistaw ehm, jiġu żviluppati permezz tal-istrateġija bħal dawn. Ehm, din l-istrateġija bħal l-oħrajn għandha tkun bażata fuq l-istrateġiji eżistenti u fuq il-fondi eżistenti. M'hemmx għalfejn iżviluppaw strutturi ġodda rigward tal-Istrateġija Atlantika. il-reġunijiet u l-imsieħba kollha għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni biex niżviluppaw l-istenerġija sinerġiji necessarji. Is-Sur Kelly issa. Jina t-neħu pjaċir li se nitkellem fuq dan il-sujġet importanti ħafna, specialment la darba li jena niġi minn konsistenza kostali. L-istrateġija l-Atlantiku għadu fil-stadju bikri tiegħu kif diġà intqal in partikolari mhux biss firigward rigward tal-aspetti marittimi iżda anke fil-rigward tat-territorju kif eh, intqal mill kelima qabbli Jina nitkellem tkellem dwar żewġ aspetti. Il-potenzjal ta' turizmu u tal-enerġija. 7% ta' turizmu Irlandiż huwa bbażat fuq il-baħar. Nasab li għanna jkonna mira sal-2010 biex eh, nirdupjaw dan fl-Atlantiku kollu. Fil-ħames pajjiżi fl-arka Atlantika. Speċjalment fost iż-żaza hemm tkabbir fil-gwad tal-attivitajiet fl-art u anki fil-bahar. Tista' tmur ehm, todos, eh, timxi, hemm ħafna attivitajiet pas-sajt, per eżempju, ehm, tara l-baleni u affarijiet oħra. Jista' jkollna approċċ unifikat u anki eh, nifokaw fuq il-marketing, il-licenzi u anki biex naqsu burokrazija fil-gwad tal-enerġija l-2050 se jkollna bżonn ta' iżjed enerġija minn risorsi rinnovabbli. Um, rajna il-prezz il tal-żejt li tela f'dawn l-aħħar ġimgħat għandna bżonn ta' tal-Oċean tal Atlantiku għall enerġija mill-baħar u l-teknoloġija se tinbidel fil-ġejjeni. Grazzi issa, is-sur Alfes jekk jogħġbok għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. U essenzjali għall-Unjoni Ewropea li konna l-istrateġija l-Atlantiku bekk ikun possibbli li niżviluppaw il-potenzjali li teżisti f'din iż-żona biex naqdu l-Amerika tisfel u anki l-Afrika dan l-isfond l-istabiliment ta' strategija l-Atlantiku jista' jwasal għal potenzja għall iżvilupp tal-potenzjal mhux biss ta' dak ir-reġjun iżda tal-Unjoni Ewropea wkoll fil-qafas ta' approċċ strateġiku inkunu nistgħu naħdmu fuq dan ir-reġjun u mhux bħala periferija iżda xi ħaġa li hija importanti globalment. Strateġija Atlantika jiġifieri l-involviment tal-Istati Membri u reġuni għandha tħares lejn l-innovazzjoni fl-ekonomija, fix-xjenza, fi prodotti ġodda, l-enerġija rinnovabbli, s-sorsi tagħha, il-bioteknoloġija um, tal-baħar, is-saħħa, eċetera, eċetera. Grazzi għajt il-President, issa sur Irigoyen Perez, Signora. Sir President, Komissarju, dan huwa punt Ewleni biex niformaw il-politika tal-koezjoni għalġejjieni wara ċ-Ċatat tal-Lisbona dan huwa bbażat mhux biss ehm, fuq aspetti oħra iżda anke fuq il- ehm, punti ewlenin oħrajn, iċ-ċittadini ikunu jistaw jużaw il-reġun tagħhom biex nilħuq dawn l-għaniet għanna namlu progress fil-kooperazzjoni bejn ir-reġunijiet tal-Unjoni. Dawna eh, reġunijiet li għandhom l-istess problemi u l-istess fidi dan huwa lan li huwa segwit mill-istrateġija tagħna fuq l-Atlantiku, strateġija komuni biex, biex nifaċċaw sfidi komuni ehm, tal-istati fir-reġun ir-riċerka fl-ibħra, pereżempju, sorveljenza fl-ibħra u l isfidi oħra huma inklużi biex niksbu l-għaniet tagħna għandna nadottaw approċċ integrat illi jaqbel mal istrateġija tal-2020 u l-politika tal-Unjoni Ewropea l wara l-2013, speċjalment fir rigward tal-politika marittima u reġjonali. Iżda li żjed importanti huwa li niskuraw li din l-istrateġija hija bbażata fuq gvernanza imġedda fuq livell differenti flimkien mal awtoritajiet lokali reġjonali, l-Istati membri, l-Unjoni Ewropea u l-imsejfa kollha mill-qasam privat eh, flimkien mal-membri tal-soċjetà ċivili flimkien ma' organizzazzjonijiet reġjonali u oħra. Issa, il-kaċ tiegħi l-ewwel kelliem huwa Signora Perez. Grazzi ħafna, Sir President Komissarju, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-Atlantiku għandu għan wieħed ewleni ġifieri li jaħdem fuq l-ibħra tal-Ewropa b'mod integrat b'rispett għal speċifitajiet diversità involuta ifisser li dan huwa reġun li huwa font ħafna. Il-karistiċi kollha fil-Atlantiku huma importanti apparti mill-punti storiċi ta' dan il-post eh, ġeostrateġika bejn l-Amerika u l-Afrika ifisser li hemm ħafna opportunitajiet differenti fil-kwad tal- tal-qasam marittimu iżda anki fil-gwar tal-lajnuna tal-ambjent biex niġġildu l-klima u anki il-problemi tal-klima u anki biex niksbu iżjed enerġija rinnovabli. Dan u reġun huwa rik fil-rizorsi tiegħu. Allura taħseb li għanna jkonna riċerka teknoloġiċa, ta' riċerka li twassal għal sostenibli ehm, l-użu sostenibli ta' dawk ir rizorsi għanna bżon ta' osservatorju fil-fond tal-bahar u ikun perfett kiku dana jinstaf la zores. Grazzi, Sir Smith, issa minuta. Thank you. I think there's a great deal of agreement. Sir President, grazzi ħafna, etnara nara li jem ħafna ftejn bej il-Komissarju Hessos u għall-iżvilupp ta' din l-istrateġija. Naħseb li ftejim li nistgħu niksbu ħafna flimkien billi noħolqu forum u ninkoraġġaxxu kooperazzjoni bejn l-nazzjonijiet u reġjunijiet u stati fuq eh, l-Atlantic Ark. Iżda mm, nixtieq nitkellem dwar priorititis li hija marda partikolari għawnek fej mm, bazikament jek nishtiqu unamlu ħafna affarijiet f'daqqa ma tantx eh, ħan iksbu riżultati. Rridu namlu nifuka fuq ftit affarijiet biex niksbu affarijiet iktar detaljati. Fuq punt minja għanna naraw li hemm potenzjal għal enerġija kbira ħafna l-Iskozja mod partikolari u l-objettivi tagħna tal-iżvilupp u paragrafu 9 sa 11 qed nitkellmu dwar trasport marittimu li jista' kun output kbir ħafna tra trasport u ambientali u nixtieq li l kommissjoni tiffoka iktar eh, fuq l-objettivi tagħna eh, li għandna naħdmu fuqhom. Grazzi ħafna, Sur Vawenza. Minuta. Grazzi ħafna, Sur President, eh, Kommissjoni. Nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi bisħieħ għal żvilupp ta' kull tip ta' setturi marittimi minħabba li l-oċeani huma opportunità biex niżviluppaw risorsi ta' trasport, enerġija eh, ta' sajt u riċerka eh, l-opportunitajiet tal-manager għandhom jintużaw b'mod sensibbli e kif eh, l-komunità għandha rwol importanti bħala mm, entità li tieħu ħsieb l-ambjent. Eh, L-Oċean Atlantiku huwa il-pass naturali għal żvilupp internazzjonali eh, ekonomiku u b'dan il-ftejm ikunu nistgħu noħolqu strateġija aħjar għal reġjun Atlantiku b'mod partikolari għall infrastruttura wiesa li għandu u għal baħar li jiftaħ il-bibien għal Ewropa Unita. Grazzi ħafna, jiet il-President. Is-Sur Sanchez Smith. Senjura Sanchez Smith. Grazzi ħafna, Sur President, eh, Kummissarju, kollegi. L-istrateġiji makro-reġjonali mill-2005 mal-pra Baltiċi waslu għal interess kbira hawnhekk fil-Parlament u jiena kuntenta ħafna l grazzi għal kollega l-Akadek eh, se nkunu qed nmexxu l qudiem eh, strateġija importanti l-qoddim dik propju tal-Atlantiku. Kenna sinerġija tajba u hemm importanza ta' eh, koordinazzjoni biex nindirizzaw dawn l kwistjonijiet kif ukoll kwistjonijiet reġjonali. Iżda nixtieq nifoka fuq żewġ punti. Eh, l-objettiv tlieta tal-strateġija ta' koeżjoni, eh, l-aspett nazzjonali hawnhekk rrit jiffoka fuq il-koordinazzjoni, il-konsiderazzjoni tiegħu biex ikonna proġetti dettaljati u grazzi għal programmi eh, l-stati membri għandhom jiġu inkoraġġuti biex eh, jihdu, jieħdu azzjoni anzi fil-proġetti differenti dawn l-istrateġini iżda eh, mhux se jimxu l-qoddim jekk l-Ewropa ma tistax tadotta daw il-makro reġjuni u se jaqgħu lura għal sitwazzjoni illi kellna qabel ma ħlisna mill-frontieri tagħna. Grazzi. li jimli li jmiss. Grazzi ħafna su il-Kommissjoni, anzi, eh, din diskussjoni kienet tajba ħafna, eh, grazzi tal-li ressaqtu eh, din il-mistoqsija bil-fom li kienet ta' suċċess kbira. Għandi tlet punti dwar l-istrateġija marittima tagħna fl-istrateġija tagħna nistgħu ninkludu ħafna setturi, ħafna azzjonijiet, ħafna perspettivi differenti. Fuq ix ħan nifukaw? Aħna ħanipruvaw noħolqu rabtiet bejn dawn is-setturi differenti. Ippermettu li ħan nispjega li l-nifsi. Għanna spazju, għanna area fl-Atlantiku u hemmhekk jista' jkollna is-sajt, protezzjoni ambientali, turizmu, trasport, akwakultura, enerġija, riċerka. Allura, għanna bżonn mezz kif nistgħu noħolqu Eh, rabtiet bejn dawn is-setturi kollha u nelbu l-possibilità li jkollna konflitt ta' interessi hemmhekk. Allura il-pjanar marittimu speċjalizzat se jkun instrument importanti ħafna għalina, kif ukoll is-sorveljanza marittima. U l-arfin marittimu se jkunu strumenti importanti ħafna għalina. Allura din hija l-ambizzjoni tagħna mhijiex għal ħolqien ta' strutturi ġodda mannix bżon strutturi ġodda per se, għanna bżon rabtiet bejn l-strutturi different illi diġa għanna. U qed niddiskutu propju dan ir-rabtiet bejn l-strutturi eżistenti sabiex ikonna riżultati aħjar. Lura dan huwa l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt tiegħi huwa dwar il-kummenti tagħkom dwar il-politika ta' koeżjoni territorjali. Nixtieq infakkarkom illi għanna din il-politika makroreġjonali sabiex ikonna din irrid ikonna proposta li għandha tintbat mill-Kunsill għal kummissjoni Sa issa dan li għandna hija proposta għall-istrateġija marittima. Kien hemm deċiżjoni ġunju li għadda dwar dan u aħna diġa autorizzati biex inres u strategija maritma qed naħdmu fuqha u nisperaw nittamaw li b'dan il-mod se nkunu istaw inres u perspettivi ġodda eh, biex ikonna approċ makroreġjonali. U t-tielet punt tiegħi sur President se jkun il-bżonn għal approċ internazzjonali. Iva naqbel ma'kom il-koll eh, li semmejtu li hemm bżonn ta' koordinazzjoni tajba mal-ġirien tagħna miż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Irridu noqogħdu attenti, rridu konna diskussjoni tajbin u u bilanċ għal kulħadd għaliex dan huwa l-uniku mezz għal suċċess. Allura għal darboħra nixtieq nirringrazzja l sur Kadek għal din l-inizjattiva u nixtieq nassigurakom illi s-suġġerimenti tagħkom kollha se ikunu konsidrati. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna kelli riżoluzzjoni oħra biex eh, nissa il-votazzjoni Eh, se tkun fil-11 nar l-erba grazzi ħafna u issa senaddu